So, since we have Mrs. Uteland here... Mela, peress li għaw il-Sinjura Uteland mana, nistaw inkomplu unaddu għal punt numru 23. Iġifiri ħatkalmu fuq l-emendi għal rapport il-tabella ta' valutazzjoni tal-ġustizja tal-Unjoni Ewropea 2017. Is-Sinjura Juteland, Iva, grazzi President dan il-rapport fuq inizjattiva propja u għabit weġiba għal eh, rapport il-tabella eh, ta' valutazzjoni tal ġustizja 2017 illi tressa fl-10 ta' april 2017. Irridu zommu f'moħna li li kunem sistemi ta' ġustizja effettivi fl-Istati membri huwa kruċjali biex inħarsu il-valuri illi fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea. Dan l-scoreboard huwa strument biex l-istati membri jiksbu eh, ġustizzja indipendenti, indipendenti, efficienti u ta' kwalità. It-tabella ta' valutazzjoni ta' ġustizzja li tkun pubblikata kull sena ġiet sviluppata wara l-ewwel rapport li nħareġ fl-2013 Jiena nittama li dan ir-rapport ser wassal għal rekomendazzjonijiet konkreti li ser jgħinu lill-Kummissjoni u l-Istati membri itejbu l-effettività ta' sistemi nazzjonali ta' ġustizzja tagħhom biex bekk jiksbu l-istat ta' dritt u anke tkabbir sostenibbli. Kanna l-ewwel diskussjoni tagħna fuq l-abbozz tar-rapport nhar it-22 ta' frar. L-iskadenza għat ressi ta' emendi kienet is-6 ta' Marzu Kollox tres u disa u il-emenda għal-rapport tiegħi u jina nirringrazzja lil daw kollha illi resqu l-emendi. Xtaqt issa eh, nitkellem fuq xi aspetti prinċipali ta' dawn l-emendi. Emenda 22, 23 u 35 li għadhom lan illi wessaw l-ambitu tal-tabella ta' valutazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja kriminali. Naħseb li dan huwa rilevanti għaliex irid nżummu f'moħħna illi t-tabelli preċedenti kienu jiffukaw fuq eh, tilwim f'każijiet eh, kummerċjali u ċivili. Matul l-aħħar tabella ta' votazzjoni, il-Kummissjoni ħarset lejn il-ġustizzja kriminali lejn statistika li għandha x'taqsam ma' każijiet tal dwar ħasil ta' flus. Infakarkom li għandna ftejm mal-libe illi huma ser ikollhom kompetenza esklusiva speċifikament fuq każijiet ta' ħasil ta' flus. F'każijiet li għandhom xaqsmu mal-istat ta' dritt ser ikollna <coughs> kompetenza flimkien magħhom. Emenda 27 u 30 huma dwar tisħiħ tal-lingwaġġ fuq ehm, l-istat ta' dritt. Issa 34, 36, 38 u 43 jenfasizzaw il-ħtieġa illi innaqsu id-distak li hemm fid-data ta' ċertu indikaturi. Data li ċerti stati membri ma jiprovdux. Emenda 45 hija dwar l-importanza illi nrispettaw id-drittijiet fundamentali u id-drittijiet soċjali brabta ma id dawmin tal-każijiet il-qorti. 51, anzi 48, 50 u 51, għandhom xaqsmu ma' sistemi tal-IT fil-qrati biex bekk jitjibu il-sistemi fil-qrati. Emenda 52 hija dwar it-trasparenza u dina issejjaħ fuq l-istati membri biex jippubblikaw eh, il-proċeduri tal-qorti. Hemm mbagħad emendi oħrajn ukoll illi huma dwar it-taħriġ eh, adattat u taħriġ kruċjali eh, tal-imħalfin hemm ukoll emenda 54 fuq il-medjazzjoni, emenda 55 u 56 u 59 dawna tal-axħar huma interessanti ħafna għaliex isejħu għal l-ispeċjalizzazzjoni tal-imħalfin. U kif dan għandu impatt fuq l-effiċenza u l-kwalità tas sistemi tal-ġustizzja. Dawna minn din nixtieq inkun naf ftit iżjed dwarhom. Naf li l-ispeċjalizzazzjoni tal-imħalfin ġiet mitluba brabta ma' diversi oqsma fi stati membri differenti. l-emenda 56 ta' Sur Radef u l-emenda 59 ta' Sinjura Hawtala u anka l-Kummissjoni forsi dawn jistaw jitkellmu fuq dan is-suġġett. Tres u koll emendi oħrajn bilan illi ikun hemm titjib tal-aċċess għall-ġustizzja u titjib tal-mekkanizmu r-risoluzzjoni ta' tilwi ma' ċittadini eh, li jgħixu taħt il-linja tal-faqar, minoranzi u eh, nis b'diżabilità. Dawn huma mendi li jiena il-qajt naturalment għaliex nemmen illi namlu sew illi intejbu l-ambitu tal-tabella ta' valutazzjoni brabta mal-liġijiet tal-kontra id-diskriminazzjoni. Xieħut mill-emendi jisejħu fuq il-Komissjoni biex tikkonsidra proċedura ta' kompens fil-tabella ta' valutazzjoni li jmiss. Hemm ċertu emendi oħrajn illi huma eh, illi huma ambizzjużi ferm prabta mal-aċċess eh, għad-dejta għal ċittadini, konsumaturi u oħrajn illi fl-aħħar mill-aħħar huwa prerequisit għal eh, ħolqien ta' investimenti u anke biex ikun hemm ambjent favur il-konsumaturi. Infakkar illi l-Parlament Ewropew għandu pożizzjoni ċara dwar il-sejħa għal regoli ġodda ta' kumpens fuq livell Ewropew. Ħajkun hemm laqa oħra eh, ta' Shadows f'Marzu u eh, imbagħad il-votazzjoni fil-komitat juri ħatkun fl-24 ta' april. Mandiġ dubju illa ħajna xinna insibu eh, bazi komuni biex nilqu kompromess dwar dawn l-emendi. Grazzi. Well, any request to Mr. Radjef is the first one, Mrs. Hau. Mela, għaw min jishtiq intervjeni sur Radjef l-ewel, un wara l-onorevoli Hautala. Grazzi ħafna kollegi. Nishtiq nibda billi nirringrazzja il rapporter tal-informazzjoni dettaljata li għadha kif tatna dwar l-emendi illi tres u rapport Fid-dibattitu illi għadda, jiena diġa semmejt xi aspetti speċifiċi u jiena stess ressaċi emendi. L-ewelet sejħa fuq il-Kommissjoni biex tikkonsidra il-collective redress, il-kumpens kollettiv, dan mill-tabella ta' sena diħla il-qoddim. Jena naħseb illi l-inklużjoni ta' elementi ta' dan it-tip għandha twassal biex iċ-ċittadini ikollhom aċċess aħjar għal ġustizzja. Dwar l-introduzzjoni ta' indikatur ġdid għal ehm, l-aċċess għal ġustizzja, speċjalment għal komunità eh, LGBT, jiena diġa eh, fil-laqali għaddit esprimejt xini għal pożizzjoni tiegħi, jiena naħseb illi jekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin niddiskriminaw kontra ħafna komunitajiet oħra ma naħsibx li għandna naġixxu vizavi il-komunità LGBT biss, irridu niprevjenu kull tip ta' diskriminazzjoni, mhux diskriminazzjoni biss sa' bażi ta' ġeneru jew sesswalità. Dwar it-taħriġ tal-maġistrati, jiena naqbel iva li l-maġistrati għandhom ikunu speċjalizzati fuq isma differenti tal-liġi. L-Istati membri għandhom jipprovdu iżjed possibiltajiet biex il-maġistrati jitħarġu anka fi stati membri oħrajn biex bekk ikun hemm kolla l skambju ta' prassi tajba. Dwar ġustizzja affettiva, rridu nassiguraw li ġustizzja tkun aċċessibbli l-istati membri jridu jippubblikaw fuq l-internet il-sentenzi illi kunu nħarġu minn irati ta' ġurisdizzjonijiet oħrajn, sentenzi li jistaw ikunu rilevanti. U dan sabiex iċ-ċittadini ikollhom għarfin aħjar ta' dak li qed jiġri fl-Stati Membri oħrajn. Grazzi. Okay, thank you very much. L-Onorevoli Hawtala Iva, grazzi President. Jiena sodisfatta ħafna bil- ħidma li għamlet is-Sinjura Guteland u inu inwieġeb għal xi affarijiet li ntqalu. Mela bażikament l-emendi tiegħi l-emenda 59 u 55 restaqt flimkien ma' Sur Anderson, dawna l-emendi għandhom xieqsmu ma' mal-natura komplessa tas soċjetajiet tagħna. Għawek qed nagħmel referenza wkoll għal domanda ta' għarfin speċjalizzati li għandhom ikollhom il-maġistrati fid-dinja moderna tal-lum u għalhekk naħseb illi hemm bżonn illi nsemmu illi it-tabella ta' valutazzjoni tal-ġustizzja għandha tikkonsidra wkoll ċertu indikaturi fuq l-ispeċjalizzazzjoni tal-qrati. Biex bekk ikun hemm marfin iżjed speċjalizzat min-naħa tal-amministraturi tal-ġustizzja. U nindirizzaw ukoll l-iżviluppi Eh, teknoloġiċi. Allura emenda 55 u 59 għandhom dak l lan ukoll. Barra minn hekk, ħadwas nisma' wkoll li sinjura Gutteland tajt li hija favur it-tisħiħ tal aċċess elettroniku għal sentenzi illi jkunu diġa ħarġu biex bekk intejbu in, in l-protezzjoni legali tal-intraprizi u tal-ċittadini. Din hija xi ħaġa relevanti ħafna barra mill-Unjoni Ewropea. Jiena niftakar darba kont edha f'missjoni fil-Kosta tal-Lavorju u kien hemm rappreżentant tal-negozji Ewropej illi qal illi verament hemm bżonn bidla partikolari, iġifiri illi il-ġurisprudenza is-sentenzi li jkunu nħarġu ikunu disponibli online biex bekk il-rati differenti kollom aċċess għal ġurisprudenza ta' xulxin għal benefiċċju ta' ċittadini. Grazzi ħafna. Grazzi lis l-Onorevoli Ziewska. Grazzi, President. Jena u kol xtaqt ninaqat ma kull min ringrazzja l sinjura rapporte. Naħseb li ħaġa tajba illi ta' kull sena nanalizzaw din id-dejta u naraw xejn xed jiġri fil-qasam tal-ġustizzja. Qed ninnutaw li dejjem hemm eh, żvilupp, hemm avvanz. Issa il-Sinjura Hawtala ju titkellem bdejt ngħid bejni u bejn ruħi biex eh, li, li forsi għanna nsemmu li għandu kunem ċertu studji biex naraw kif qed tintuża teknoloġija ġdida fil-proċeduri. Nistudjaw daqsxejn jekk u xed tintuża teknoloġija ġdida, mhux qed nirreferi biss għall pubblikazzjoni online ta' sentenzi u ta' ġurisprudenza, eċċetera, imma nużaw it-teknoloġija wkoll biex naraw x'użu ulterjuri mit-teknoloġija qed isir fi stati membri madwar l-Ewropa. Qed nirreferi pereżempju għal eh, teknoloġija li tintuża biex eh, eh, jinstemaw xieda xhieda li ma jkunux qegħdin preżenti fl-awla. u ukoll li l-Kummissjoni kull sena titlob li jkun hemm kollaborazzjoni mal-Istati membri u mat partikolari ma' rappreżentanti mill-qasam legali. Dan kollu bilan illi l-ambitu tat tabella jitwessa. Għadna ma wasalniex biex nisfruttaw 100% tal-potenzjal ta' din it-tabella. Il-sim ta' data huwa importanti ħafna dana kemm għalina bħala politiċi imma anka għad-ċittadini nemmen illi kun ta' vantaġġ għalihom jekk ikun hemm aċċess iżjed faċli għall-ġustizzja. Allura f'dan ir-rigward eh, f'dak li għandu xaqsamma li neliminaw dawn id-distakki li jem, jina ħdimt ma' sinjura Xadtie illi involuta ħafna fil-medjazzjoni f'każijiet fejn ikunu involuti tfal. U jina tlabt l-Kummissjoni Ewropea biex tinvestika ftit biex anka tagħmel studji dwar eh, każijiet transnazzjonali li għandhom x'jaqsmu mal-familja. Ma Naħseb li din hija xi ħaġa rilevanti ħafna. Ehm, apparti minn hekk, jekk ser eh, intellaw l justice Scoreboard għal kategorija ola jekk ser inkomplu n-wessawa, dana namluħ bittir illi eh, illi ikun hemm il-parteċipazzjoni ta' iżjed ċittadini. Fil-fema tiegħi ma nix nil-limitaw din it-tabella biex ma nillimitawx il-drittijiet li nistgħu natu li ċittadini hemm ċertu ostakli li rridu jitneħew u biex inneħu dawn l-ostakli li fil-qasam legali jien anka emenda illi għandha tieħu post paragrafu 12 għaliex paragrafu 12 naħseb illi bħalissa huwa limitat wisq. Jiena nixtieq illi nkunu wisq ambizzjużi u li l-emenda tiegħi li ressaqt tkun aċċettata. Kif qalet is-Sinjura Hawtala, hemm emendi differenti hemm xi ħut illi eh, imorru jitfit mal-rapport, mal-pożizzjoni qed jieħu r-rapport u anka l-pożizzjoni tal-Kummissjoni, imma mbagħad min-naħa l-oħra hemm ukoll sensiela ta' emendi illi l-grupp politiku tiegħi ma jistax jappoġġa. Qed referi għall-grupp tal-PPE. Qed nitkellem hawnhekk dwar dawk l-emendi illi jitkellmu fuq il-liġi penali. Naħseb illi dawn huma mendi. illi huma konkreti wisq u eh, jitkellmu fuq affarijiet li ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Naħseb illi huma mendi illi qed imorru wisq il-bod jekk nitkellmu fuq livell ġenerali wisq, bħalma semma per eżempju kustjonijiet ta' ħasil ta' flus, emmek Iva, mux għatamlu ħazin, nistaw nitkelmu fuq ħasil ta' flus jew terrorizmu, imma ma nistawx najdu illi il-liġi penali kolla kemmi ser tkun suġġetta għal dan il-qafas eh, ta' skambju. Għaliex jekk nagħmlu dan blima kriterji ħanimxu, ma jeżistux kriterji. Iġifiri naħseb li f'dak il-każ nkun qegħdin nesaġeraw xi ftit u nkunu qegħdin ukoll eh, nipperikolaw il-relazzjoni stabli li hemm bħalissa bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. U anke nkunu qegħdin neżu daqsxejn il-relazzjoni li hemm bejn il-, -il ħaddiema fil-qasam tal-ġustizzja f'pajjiżi differenti. L-Onorevoli Le Breton. Grazzi, President. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lis sinjura Guteland talli tatna preżentazzjoni dettaljata tal-emendi li tresqu għal dan ir-rapport. Sfortunatament, l-ebda waħda mill-elementi li ressaqtina flimkien ma' Sinjura Gutini ma semmew. Xtaqt nagħmel xi kummenti fuq l-emendi in ġenerali l-ewwel net. Xtaqt infakkar illi it-tabella ta' valutazzjoni tal-ġustizzja hija strument interessanti ħafna huwa strument li jagħtilok għal komparazzjoni biex wieħed eh, iqabbel l-effiċenza ta' sistemi ta' ġustizzja fi stati membri differenti. Naħseb li dan huwa strument verament aċċettabbli anke jekk eh, aħna favur Ewropa bbażata fuq il-kooperazzjoni iżet milli fuq integrazzjoni sfurzata. Imxie xi emendi imma li qegħdin fuq ġurisdizzjonijiet nazzjonali biex jizviluppaw teknoloġiji eh, ġodda u eh, sistemi ta' komunikazzjoni ġodda. Naħseb li dan huwa tajjeb minnu nnifsu. Imma anka eh, dak kollu għandu x'jaqsam mal-titjib eh, ta' informazzjoni, ġbir ta' informazzjoni huwa tajjeb. Madankollu kollu ċertu partijiet fit-test illi huma mxa qalbin wisq lejn il-Kummissjoni u dan ma naqbilx miegħu għaliex jiżed ma nifukaw fuq il-Kummissjoni iżjed ehm, ħanaddu um, mill-kooperazzjoni lejn l-integrazzjoni. U għalhekk jina ressaqt emenda 26 per eżempju illi tfakkar li qegħdin nitkellmu fuq sistemi ta' ġustizzja nazzjonali Emenda 38 per eżempju illi għandha lan illi tħassar e, test li e, eh, għal kollaborazzjoni siħabel sa' membri l-Kummissjoni naħseb li dak huwa test ta' xejn esaġerat. Emenda 60 ukoll biex jitħassar Eh, titħassar parti mit-test illi issejjaħ fuq il-Kommissjoni biex tagħmel kontroll fuq is-sistemi ġudizzjarji nazzjonali. Dakka biex nispjega daqsxejn l-emendi tagħna. Hemm emendi oħrajn li ma tantx qed nifhimhom, pereżempju emendi illi sejħu għal indikaturi speċjali dwar aċċess għal ġustizzja minn persuni LGBT. Dwar dan jiena naqbel ma dak li qal is-surrade fil irridu ġildu kontra kull tip ta' diskriminazzjoni mhux biss diskriminazzjoni kontra l-persuni LGBT. Allura, li nsemmu din it-tip ta' diskriminazzjoni biss, e, donna għedin najdu illi diskriminazzjonijiet oħra ma tanċaqom l-attenzjoni tagħna. U jiena lek ressaq emenda 73 biex nirranġaw dan il-punt e, dwar id-diskriminazzjoni. Issa dwar il-prinċipju ta' indipendenza minn kwalunkwe seta' politika iva dan huwa prinċipju verament kruċjali li mħalfin iridu jkunu indipendenti u għalhekk jiena favur emendi illi jsejħu biex jissaħħaħ dan il-prinċipju imma fl-istess ħin il-pretest illi jintuża biex eh, ikun hemm iżjed indipendenza m'għandux jippermetti li l-Unjoni Ewropea tindaħal fil-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri kifet l-ewwel il-dinja ġurisdizzjoni li taqa' kompletament taħt is-sovranità tal-Istati membri u brabta madana li kiena ressat emenda 99. Kifet hemm ċertu emendi illi qegħdin għandhom lan illi għatu iżjed setat il-Kummissjoni u dan jiddispjaċini nara għaliex nemmel li diġa hemm ċertu sistemi, hemm networks ta' kollaborazzjoni eh, bejn l-Istati membri, jiġifieri diġa' teżisti sistema ta' kollaborazzjoni illi tirrispetta kompletament is-sovranità tal-Istati membri u għalhekk ma naħsibx illi huwa ġustifikat illi nitolbu lill-Kummissjoni tintervjeni tindaħal fejn ma hemmx bżonn. Hemm stati membri li qegħdin jirrifjutaw li jipprovdu data u ta' dan jiddispjaċini imma e, sa ċertu punt nista' nifhem għaliex hemm il-biża illi din it-tabella ta' valutazzjoni tal-ġustizzja tista' tinbidel minn e, sempliċi min sempliċi għodda ta' rakkomandazzjoni għal għodda ta' interferenza. Jekk nadottaw ħafna emendi biex eh, indajfu l-irwol tal-Kommissjoni u biex namlu ċara li dawn huma biss rakkomandazzjonijiet biex titkattar l-kooperazzjoni b'rispett tas-sovranità, naħseb li dak ikun pass tajjeb biex eh, anka ras rasi dawk l-istati membri li bħalissa mhux qed jipprovdu biżejjed dejta. Dak huwa l-messaġġ tiegħi u dik hija l-filosofija illi imxejt eh, biha jiena meta ħejjejt l-emendi tiegħi. Grazzi. Onorevoli Marini Pintu. Obrigado, Presidente. Eu também quero. Grazie ħafna, Sir President. Jena kol nixtieq nibda billi nirringrazzja l-rapporter tax xogħol eċċellenti. Nirringrazzja tal-fat li laqat il-kontribuzzjonijiet minant il-membri kollha f'dan il-proċess. Xtaqt nenfasizza il-ħtieġa li l-maġistrati jkunu aktar speċjalizzati. Ġustizzja tkun aktar speċjalizzata. Sentenza minn mħallef speċjalizzat eh, hija sentenza li jkollha eh, kwalità teknika aħjar u jkollha benefiċċju aħjar ukoll fuq is-soċjetà. Iktar minn sentenza li ħarġet minn imħallef li mhuwiex speċjalizzat. U għalhekk aħna irridu nagħtu sentenzi bi speċjalizzazzjoni. Bekk ikollna sistema ġudizzjarja aħjar u ikun hemm eh, sens aħjar ta' paċi u ta' ċittadinanza. Nixtieq ukoll nenfasizza l-importanza tal-ippubblikar u li jkun hemm sentenzi disponibbli online fil-rati differenti tal-istati membri fl-Unjoni. Dan għal ċaġuni. raġuni. L-ewwel ħaġa il-sentenza ġudizzjarja toħloq l-effetti tagħha verament fis-soċjetà jekk tkun magħrufa mill-komunità. Sentenza ma tapplikax biss għal partijiet f'każ wieħed elementi pedagoġiċi importanti li jistgħu jkunu ta' benefiċċju għas-soċjetà Eh, b'mod ġenerali. Għalhekk l-informazzjoni trid tkun disponibbli għal ċittadini malajr eh, kemm jista' jkun b'mod faċli. Hemm ukoll mod ta' kif nistgħu nagħtu aktar responsabilità lil meqed jieħu deċiżjonijiet fis-sistema legali. Jekk sentenza ġudizzjarja tkun magħrufa biss fil-qorti innifisa, dana jista' jwassal għal dan is-sens ta' nuqqas ta' responsabilta minnaħa tal-imħalfin. U allura ma naħsibx li din tkun xaħġa xi ħaġa ta' benefiċċju. Jiena xtaqt insemmi dawn il-punti u xtaqt anki nieħu eh, opportunità eh, għal fatt li hawn il-Kummissjoni fostna llum irridu nħeġġu riformi għas sistemi ġudizzjarji tal-Istati membri kollha biex bekk ikun hemm integrazzjoni Ewropea Ma mhux se jkun hemm integrazzjoni vera jekk din hija kwistjoni ta' kummerċ u ekonomija. President, kollegi, irridu nkunu nafu eżattament x'inhi il-kriminalità li għandna fl-Unjoni Ewropea. Diffiċli eh, taċċetta li għat jista' jkun reat fil-Belġju imma mhux fil-Portugal, jista' jkun hemm nies li jaħarbu minn pajjiżhom u jitolqu f'pajjiż ieħor għaliex jistgħu jkunu akkużati ta' reati li ma jkunux reati mbagħad f'pajjiż ieħor. U għalhekk dan huwa fenomenu attwali. Emmis eh, eh, taħli ta' politika u ġustizzja, hemm anki eh, tentattivi illi jkun hemm ċertu ġudizzji fil-politika u l-politika mbagħad fil-ġustizzja. Għalhekk irridu illi l-Unjoni Ewropea ma tħallix li nis jaħarbu minn pajjiż għal ieħor sempliċement minħabba li ir-reat li huma akkużati għalih wiex reat pajis ieħor. Irridu nevitaw dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet, irridu nintensifikaw u ikollna integrazzjoni aħjar tal-Unjoni Ewropea. Irridu neħu dawn id-diskrepanzi, dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet illi tfixkel l-idea ta' ċittadinanza fl-aħħar mill-aħħar. U allura nitlob il kummissjoni nixtieq nisaqsija jekk tistax taċċetta dawn il-punti kollha fir-rapport u hekk ikollna integrazzjoni aħjar fl-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ġustizzja. Dan huwa aspett importanti ħafna. Grazzi. Il-Kummissjoni tixtieq titkellem? Signora Ringu? Grazzi President, il-wara nofsinhar tajjeb. Jena xtaqt infakkarkom illi l-scoreboard tal-ġustizja tal-Unjoni Ewropea hija għodda ta' informazzjoni tagħti ideja tal-funzjonament ta' sistemi ġudizzjarji fl-istati membri. Jiġifieri, din ma tippromovix xi tip ta' sistema ġudizzjarja b'mod partikolari u qed titratta l-istati membri kollha fuq livell ugwali. Eh, tkun xi tkun it-tradizzjoni legali jew is-sistema fil-pajjiż l-evalwazzjoni ta' indipendenza hija huma bażi ta' kif nistgħu naraw li jkollok sistema ġudizzjarja effettiva. Jiġifieri bl-ebda mod dan l-scoreboard mhux besibu eh, jindaħlu fis-sistemi nazzjonali, sempliċement qed nagħtu eh, id-deja ġenerali ta' dak li qed jiġri. Issa l-scoreboard huwa eh, għodda li għadu evolvi u dan sar fil kuntest ta' semestru Ewropew u għalhekk sissa għadna għedin inħarsu lejn kustjoni, lejn kazijiet ehm, fil-ort fil-ġustizja kummerċjali u din hija għodda li għadha tevolvi. U anki naraw biex nippreżentaw id-data fis-sistema ġudizzjarja meta nitkellmu fuq kwistjonijiet ta', ta korruzzjoni jew reati finanzjarji. Naraw kif dawn kif is-sistema ħadmet fihom. Dan kollu jiddependi wkoll mid-disponibilità ta' data fl-istati membri u kull emenda li jitlob lill istati membri sabiex jimlew dan il-vojt ta' data eh, dejjem huma mill-qwa minn għandna minn ħatana. Mill-bqija naħseb li l-maġġoranza tal-emendi huma kostruttivi u jistgħu itejbu u jiżviluppaw il-scoreboard tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea anke fl-isforzi taħna sabiex nejnu li sati membri itejbu il-sistemi ġudizzjarji tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. il sinjura Hawtala. Grazzi President, jina u koll nixtieq nieħu l-opportunità eh, sabiex nitkellmu mal-Kommissjoni biex intejbu din il-loda importanti. Mela, xtaqt inkompli fuq diskussjoni dwar l-emendi. Per eżempju, dawk li jitkellmu fuq il-ħtieġa li nħedġu l-speċjalizzazzjoni tal-qrati kif ukoll kemm jifmu l-imħalfin fuq l-iżviluppi teknoloġiċi, taħriġ, etc. Dawn il-miri jistgħu jkunu imdaħlin anke fil-scoreboard tal-ġustizzja l-Unjoni Ewropea u anke hawn din kwistjoni ta' tilwim fil-gruppi politiċi dwar kif ħajkolna il-ġustizzja anke għal gruppi vulnerabbli bħal gruppi LGBTI forsi din hija xi ħaġa li tista' tiddaħħal fl-iskorbord ta' ġustizzja. U din ukoll tagħti l-idea tal-applikazzjoni ġenerali ta' leġiżlazzjoni kontra diskriminazzjoni. Forsi din tkun xi ħaġa li tista' tiddaħħal fl-ambitu jew għandha tisalla barra forsi nkella nifhem li d-dinja għodda ta' informazzjoni, iżda kultant eh, dawn l għodda jistaw iwaslu għal bidla vera. Grazzi. Grazzi, Signora Gutaland. Grazzi ħafna kollegi. Ringrazzjakom tal-involviment eh, illi kellna, banki bil-mendi u bil-diskussjonijiet illi smajna. Naħseb li hemm bażi tajba għal konsens qabel il-laqa ta' shadows u naħseb li hemm ħafna bażi komuni fuq dawn l-elementi tar-rapport. Naf li hemm ċertu kontroversji fuq eh, gruppi vulnerabbli u fuq anki ir-rimedju kollettiv. U anki rridu nkomplu naħdmu fuq ċertu kwistjonijiet oħra fejn hemm kwistjonijiet aktar tekniċi. Fost dawn hemm anke kif nistgħu wessu l-ambitu għal l-iskorbord tal-ġustizzja ehm, biex ikun aħjar u anke jkun aktar relevanti biex nevitaw sitwazzjoni fejn eh, noħorġu lilin minn dak li għandu tkun il-kompetenza tal-rati. Xtaqt ngħid ukoll illi kien hemm xi kollegi li tkellmu fuq il-problema illi konna ambitu aktar eh, preċiż fuq l-LGBTI u kieku jippreferu li nitkellmu fuq gruppi aktar vulnerabbli naħseb li emenda 80 qed jagħmel dan għalhekk nirringrazzjakom ta' din l-emenda. għaliex għataturi li aħna rridu nagħmlu aktar għal gruppi vulnerabbli. Anke minħabba diżabilità il-sess u affarijiet oħra. Lek naħseb li din dan huwa kompromess tajjeb bażi tajba. Fuq il-proċedimenti tar-rimedju kollettiv naħseb li hekk intejbu l-aċċess għall ġustizzja għaċ-ċittadini u huwa anki hija xaġa supplementarja għall-inforzar pubblika bħal liġi kommerċjali jew ċivili. Il-rimedju kollettiv hija importanti wkoll biex niffaċilitaw il-ġustizzja u anki iżoluzzjoni tat-telwim marbuta fuq il-refidenza u irtu kunem effiċenza wkoll tal-orti dwar il-proċedimenti tar rimedju kollettiv u għalhekk nittama illi nkunu nistgħu nipproċedu flimkien fuq dan is-suġġett. Nirringrazzja wkoll is-Sinjura Hawtara tal-li kienet preċiża fuq l-intenzjoni u l ispeċjalizzazzjoni tal-ħalfin, nasib din hija ħaġa interessanti ħafna u nistgħu eh, nkomplu niddiskutu flimkien. Il-Kommissjoni wkoll wieġbet għall mistoqsija tas Sur Sjefska. Naħseb interessanti li kikun nistgħu nwessaw l-ambitu. Jekk nistgħu nagħmlu dan, irrid nagħmilha b'mod tajjeb għalhekk ħankomplu ħajkompli kollna diskussjonijiet magħkom anke ma' Shadows Fury eh, sabiex l-affarijiet isiru kif suppost. Grazzi Kommissjoni. Grazzi. Il-Kummissjoni tixtieq titkellem. Iva, nixtieq nirringrazzja r-rapporter jiena wkoll u anki fuq il-mistoqsija tal-ispeċjalizzazzjoni tal-rati naħseb il-rapporter użat terminu ħafna iktar interessanti eh, l-ispeċjalizzazzjoni tal-imħalfin li hija differenti mill-ispeċjalizzazzjoni tal irati nifisom jekk ħan ispeċjalizzaw il-qorti jista' jkun eh, riskju li ikollna ikollna rati f'każijiet ta' kompetizzjoni u jista' jkun hemm problema li każijiet oħra li lura. Jekk ikollna speċjalizzazzjoni tal-imħalfin, hekk inkunu nistgħu nagħtu lokal traħriġ ta' mħalfin f'ċertu oqsma u naħseb hekk tkun xi ħaġa aktar effettiva. Sabiex nkunu jistgħu jinstemaw dawn il-każijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. Nistaw nalqu dan il-punt. Naddu għal punt 24 il-pozizjoni ta' segwitu minnaħa tal-Kommissjoni fuq l-applikazzjoni ta' direttiva tal-2004-35 mela. Nistaw naddu l-kelma mill-ewwel rappresentant tal-Kommissjoni nisnadi l-sur Joaquim Deuhenio, il eh, vice Kap tal-Unità tal-Konformità u Regolamentazzjoni Aħjar eh, biex tati jipprezentalna il-segwitu tal-Komissjoni fuq il-rapport ta' Sinjura Ferrara li sar fit-8 ta' marzu tal-din is-sena. Grazzi ħafna, President, l-għara nofsenar tajab li kulħadd, grazzi tal-istadina, aħna kontenti ħafna illi niddiskutu flimkien ma'kom is-segwitu. Kif tafu aħna diġà ringrazzjanikom anke fuq ix-xogħol li sar fil-kuntest ta' dan din ir-riżoluzzjoni u naħseb illi eh, turi moċċar li parlament u l kummissjoni għandhom l-istess għan jiġifieri li għandna l-istess interess, l-istess intenzjoni sabiex dan ir-regolament jiġi din id-direttiva tiġi applikata kif suppost. Għaliex hekk għand tagħti benefiċċji u eh, effetti pożittivi. Għalhekk kolunkwa sara tista' tiġi eh, mnaqsa jew rimedjata. U anke napplikaw dak li għandna fit-trattat. U għalhekk din id-direttiva hija tant importanti. Hemm ukoll kwistjonijiet ta' implementazzjoni, hemm xi nuqqasijiet. U għalhekk il-Kummissjoni ħarġet eh, b'rapport evalwazzjoni fl-2016 u din kienet il-bażi wkoll għar-riżoluzzjoni. Il-kommenti u suġġerimenti tagħkom intlaqgħu kienu tajnuna kbira wkoll biex niddiskutu mal-Istati membri. Jiena nifhem illi diġa' rċivejtu ir-rispons eh, minħatana ta' riżoluzzjoni illi qiegħda fid-dettall ukoll u nittama li qed niddiskutu anki l-elementi kollha tazzjonijiet. Nħarsu anki l-progress li għamilna u tweġibiet għal punti speċifiċi illi issemmew fir-riżoluzzjoni. U għalhekk nista' noqgħod nidħol fid-dettall ta' dan it-tekst twil. Xtaqt biss nenfasizza xi punti, u mbagħad ovvjament nista' nwieġeb eh, aktar f'aktar dettall wara l-isma minn għandkom. Mela, fil-qosor l-intenzjoni tagħna mill-bidunet kienet illi nindirizzaw il-riżultati tal-evalwazzjoni eh, billi konna program kollaborattiv illi ħdimna li fiħdimna kol mal istati membri fejn qed nħarsu lejn il-kwistjonijiet ta' tħassib fejn għanna dawk li huma bbażati fuq l-evidenza u l-interpretazzjoni komuni ta' direttiva u anki għal aktar eh, capacity building um, biex anki bdejna b'dan il-perjodu multianwali li bdejna fl-2016 u saqli fit-tieni sena tal-implementazzjoni. Nasab li ħafna mill-punti li tresqu mill-Parlament Ewropew nsibu anki f'dan il-programm ta' ħidma u nista' ngħidilkom um, li kellna l-ewwel riżultati eh, mill-ewwel sena ta' ħidma fejn aħna bdejna ntejbu il-data bażi tal-evidenza hawnhekk għandna eh, fema komuni dwar ċertu terminoloġija ehm, fid-direttiva anke kif enfasizzajtu intom. Per eżempju, il-significance threshold U ħarisna wkoll lejn eħtiġijiet ta' taħriġ illi l-awtoritajiet tal-istati membri eh, esprimew u anki resqulna. Aħnissa bdejna bis-segwitu waħda mill-kwistjonijiet hija illi għadna l-bot mill-fatt li jkollna eh, ftejm komuni eh, ta' kif l-istati membri ħaj applikaw din id-direttiva. Din is-sena fil-programm ta' ħidma minna sforz sabiex inkunu nistgħu nibdew nixbdu niġbru eh, data minn sorsi oħrajn. Eh, diġà kellna laqat mal-NGOs, ma' rappreżentanti tal-industrija, ma' organizzazzjonijiet oħra biex bekk konna eh, biex naraw x'tib ta' każijiet, x'tib ta' affarijiet qed iseħħu fl-istati membri u nifmu eżattament kif l-istati membri jieħdu ħsiebhom kemm fid-direttiva ta' responsabilità ambjentali jew inkella anke taħt il-liġi nazzjonali. U dan kunu nistgħu nqabluhom ehm, fl-effett tagħhom. Lan tagħna huwa li aħna nkunu nistgħu niddokumentaw din l-informazzjoni u niżviluppaw Eh, fatti li huma marbutin ma' kull pajjiż li ħadġi pubblikata aktar tard din is-sena. Ma naħsibx li nistgħu naqbżu in-nuqqasijiet kollha ta' fidenza, iżda qed nieħdu l-ewwel pass importanti biex ikollna idea ikollna stampa aktar ċara. It-tieni element li nixtiequ nużaw eh, fejn qed nixbu l-evidenza mhux biss għall interess u għall biex nifhmu tajjeb, Imma nixtieq ukoll diskussjoni ma mal istati membri fil-kuntest tal-reviżjoni tal-implementazzjoni ambjentali. L-ewwel verżjoni ġiet ippubblikata fl-2017 u fil-fatta minna rakkomandazzjonijiet speċifikament għal ċertu pajjiżi marbuta mad direttiva tal-responsabilità ambjentali fejn qed nistabilixxu r-reġistru ta' ta', eh, ta ċertu inċidenti u anki ċerta nuqqasijiet eh, fi sistemi finanzjarji. Issa, la darba nkunu nistgħu naraw xed isir mill-istati membri, eh, l-pjan tal komissjoni huwa li jkollna t-tieni round ta' evalwazzjonijiet nazzjonali fuq il-reviżjoni ta' implementazzjoni ambjentali fir-rebbija tal-2019 kemm biex naraw eh, x'sar fil-progress anki għall e eld imma anki wkoll sabiex nagħmlu aktar suġġerimenti għal qoddim. It-tielet punt li xtaqt nenfasizza wkoll huwa illi nafu illi din l-evidenza tkun qiegħda eh, toqgħod fuq li l-amministrazzjonijiet jiġbru l-informazzjoni u tkun disponibbli f'bot eh, pubbliku. U m'hemmx dispożizzjoni li titlob lill istati membri biex jagħmlu dawn ir-rapportaġġ u għalhekk il-Kummissjoni issa qiegħda tħares lejn possibilita li jkollna emenda speċifika li tiġi introdotta bħala segwitu tax xogħol tagħna biex intejbu il-rapportaġġ ambjentali u hekk anke nkunu nistgħu noħorġu bil- Rakkomandazzjoni speċifiċi eh, marbutin mal e ld Roadmap għal din il-proposta leġislativa ħarġet fi frar u aħna biħsibna li noħorġu bil-proposta leġislattiva li tkopri numru ta', ta punti leġislattivi f'Mejju jew f'Ġunju dan huwa l-pjan li għandna sissa imma għadna ma ddeċidejniex eżattament fuq l-ambitu. Jekk u kif eh, li għaldi tkun koperta għaliex hemmhekk hemm sfidi legali u prattiċi li rridu nirranġawhom qegħdin naħdmu fuqhom bħalissa. Żewġ punti oħra qabel ma nikkonkludi fir-riżoluzzjoni referejtu wkoll li rridu ntejbu l-ispezzjonijiet u nsaħħu wkoll l-istrumenti Ewropej. Sa dan it-tant il-Kummissjoni ħarġet bil-pjantazzjoni f'Jannar tal-2018 fejn qed inħarsu lejn il-konformità tal-gvern u l konformità ambjentali skont it-tiġit li nsibu fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew. Qed nirreferi l-aktar fuq paragrafu 35 tar-riżoluzzjoni tagħkom u fl-aħħar mhux l-inqas Kif tafu, aħna ħriġna eh, eh, b'nota minnaħat tal-Kommissjoni fuq ġustizzja fil-qasam tal-ambjent kif għanna li saret fl-April ta' sena l-oħra. U għanna paragrafu ġdid 48 fil-rizoluzzjoni fejn għedin fasidżaw li kunem aktar instrumenti biex intejbu dan l-aspet. Palissa għedin nevalwaw l-applikazzjoni ta' din il-nota tal-Kommissjoni fl-Istati membri għal darbohra qed nużaw ir-reviżjoni tal-implementazzjoni ehm, ambjentali biex ikunu nafu x'sar dan il-qasam. Dawn huma punti li xtaqt ngħidilkom fejn qed nagħti iktar informazzjoni minn dak li għandkom bil-miktub, imma nista' niddiskuti ovvjament kwalunkwe element tal-, tal, tal ta' tweġiba bil-miktub tagħna. Nirringrazzjakom għal darb'oħra tal-interess u l-kollaborazzjoni għall implementazzjoni ta' din id-direttiva u aħna ħerqana sabiex inkomplu naħdmu magħkom fil-xhur u snin li ġejjin. Biex bekk namlu naslu għal miri tagħna li konna dan ix-xogħol kollettiv ċittadini. Grazzi. Sanati kemm relatur sa relatrici. Grazie President. L-ewwel net eh, bħala riċi tal-din ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq l-applikazzjoni tad-direttiva fuq ir-responsabilità tal-ambjent eh, fil-prevenzjoni u li tagħmel tajjeb għas-sara jiena nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea għal segwitu Is-segwitu li eh, żgur li kien hemm argumenti li mhix biżejjed skont l-aspettativi tal-Parlament Ewropew fil-fatt id-dikjerazzjonijiet fuq il- fuq l-azzjoniet meħuda mill-Komissjoni Ewropea dina tiżvija minn tiżgiċċa l-ewwel netruġenza li ikon nħarsu li revizjoni ta' direttiva fuq responsabilità ambientali u man fejn m'għandniex eh, soluzzjoni politika li semmit mill-Parlament Ewropew stess. U anki wieħed japprezza l-isforz li għamel qed jagħmlu biex jissanzjonaw l-istati membri li għandhom assijiet eh, kien hemm l-istudju li wasal għal revalvazzjoni tal-rifit u anki l-programm tal-2017 sal-2020. U bekk eh, għandna punti li tapprezzhom il-dokument fuq il-kunċetti u l-definizzjonijiet ewlenin ta' direttiva tal-eld u il-miżuri kollha programmati għat taħriġ għall-informazzjoni Dawn huma affarijiet li konna nafuhom, iżda kien hemm xi konsiderazzjonijiet oħra. kif għanna fil-rezoluzjon ta' parlament, jiena ma sibċ fil-sibtonx fil-dokument tal ta' parlament Ewropew ma sibċej li huwa fejn hemm eh, soluzzjonijiet fil-gwar tal-problemi enormi u komplikati ħafna eh, ta' dan il-dokument li għan kontrolatriċi tiegħu eh, bizzet li tħares lejn il-punti li tresqu bħala eh, tweġiba mill-Komissjoni il-Parlament l għolnet eh, tlabna biex nirrevedu il-direttiva ELD, specialment il-definizjoni tal-dannu ambientali eh, il-tweġiba kienet il-program multi-annuali għal-sal-2020 un bat kunem il-possibilità tal-liġi tal liġi Um, u jiena naguraw li aħna nagguraw li hawnhekk se jkun hemm reviżjoni eh, fi żminijiet iżjed bħeffa minħabba l-importanza anke tad dannu ambjentali. Dan ifisser li se nibdew ix-xogħol bejn eh, ferba ħames snin u dan se jfisser bħala punta referenza definizzjoni illi kienet magħrufa li mhix eh, olistika. It-tieni punt aħna għalmentajna fuq il-problema tal-interpretazzjoni diffiċli tal-level tal-rilevanza u il-threshold. U għanna l-Common Understanding Document illi ma jagħtix riżultati soddisfaċenti u dana qed jieġa jintbata revizjoni sa' l-2021 l-2023 u għal darba oħra se jkollna nistennew għal erba' ħames oħra qabel ma nkunu nistgħu nevalwaw xi tibdil possibbli l-istess diskors biex natu interpretazzjoni ċara u koerenti fil gwad tal-ħatra ġeografika stabilita fil-direttiva ELT fil gwad tal-istat ta' konservazzjoni favorevoli. Umbat mux soddisfaċenti il-tweġiba il il testendi l-ELT fil-kamp tal-applikazzjoni għal-persuni għall-arja il-Komissjoni laqas qed tieħu konsiderazzjoni din il-possibilità u qed tisħaq fuq il-modelli obsoleti bħal suġġetti li niġsu ehm, fil gwatt ta' karozzi mhux dejjem ikunu applikabbli meta taħseb dwar il-ħruq pereżempju. Eh, ħruq fil-binja fejn qed jaħsnu l-iskart eh, fl-Italja pereżempju li seħħ fil-fixur li għadda f'dan il-kas, e, e, e, x'rimedju rimedju tista' tagħti għall-ambjent u għaċ-ċittadini? Għat ma kienem rimedju possibli li jista' jagħmel tajjeb għal problemi fil-saħħa tal-bnedem u anki għall-ambjent. U anki wieħed irid jifhem x'tip ta' taxxa possibbli ta' min jirrepeti dan fil-gwad tal-mod eh, dirett li ċittadini. U anki referenza għal eh, responsabilità ċivili skont il-Komissjoni dan għandu jinżam għalih eh, differenti distint mill-responsabilità ambientali. Dan mhux sodisfaċenti mingħajr definizzjoni ta' dannu ambientali li inkludi s-saħħa automatikament etna waqqa il bażi legali biex ċittadini jkunu jistgħu juru il-rabta bejn id-dannu u l-tniġġis ambjentali. Ir-raba punt, mbagħad dana intkom zvijajtu fil-gwad ta' responsabilta unek biex noħol u fond Ewropew għal-ħarsin tal-ambjent eh, eh, mid-danni industrijali eh, disciplinati taħt l-elt. U problema, per eżempju, meta kumpanija tispiċċa u u ma tkunx taf ta' minni responsabilta. N-nis jisparixxu għax il-kumpanija spiċċat min se jħallas u biex jieġa lura l-art kif kien eh, wara danni li eh, ikunu kaġunati u s-situazzjoni tibqa kifini u t-nġis jibqa minna mandek xaħat li jħallas eh, dan għemur kontra l-prinċipju li minn in ġesri ġessri taħallas. Ħames punti talba biex ikonna reġistru ta' operaturi ta' attivitajiet perikolużi biex sistema ta' monitoraġġ finanzjarju biex eh, nevalwaw il-Kommissjoni il qed tara l-utilità tar-reġistru obbligatorju iżda fil-fatt eh, taħsel l-idea mir responsabilità lejn l-Istati membri u tajt li mhix il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea li jkollna reġistru obbligatorju din hija ħasra kbira għax eh, tagħmel iżjed diffiċli monitoraġġ kostanti u speċjalment anki iżjed diffiċli l-attività ta' prevenzjoni eh, skont id-direttiva. Eh, ignoraw kol il-suġġeriment li ikonna gradi fiskali jew eh, xi moħra oħra l-impenji li illi kolom suċċess fil biex ħalsu għal danni ambientali u anki rakkomandazzjoni illi kollom autoritajiet indipendenti Se ta' inkjesta kontroll u sanzjonijiet fil-responsabilta fil ambjentali. Iżda, kien hemm xi noti eh, punti pożittivi l-ewwel net il- eh, qed titkellem dwar dak li diġà kellna fir-resoluzzjoni parlament Ewropew, jiġifieri l-impenn reviżjoni tal-politika tal-leġislazzjoni Ewropea fil- fid-dannu ambjentali għawnek eh, nasab il-Komissjoni għet kienet t-referi għal dan qabel meta tkellmet dwar proposti leġislattivi bejn Mejju u Ġunju u nix konferma jekk dan huwa l-każ. Jekk se naraw proposti leġlativi f'rigward tal-reati ambientali jew jekk eh, hawnhekk kont tirreferi għal xi ħaġa oħra. Bħala konklużjoni jiddispjaċini ngħid illi dan huwa xogħol li kien frott tax xogħol konġunt mal-korrelatur ta' Komissjoni tal-Ambjent u ħafna kollegi li huma shadows u eh, oħrajn pala segwitu tal-Komissjoni jisu um, da kollu li kien, kien mitlub mill din l istituzzjoni mill-Parlament Ewropew. Naqqas l-importanza tiegħu. Jiddispjaċini najdax Għawnek qed nitkellmu dwar eh, għandek seta ta' inizjattiva din il-tabda li ġeja mill-Parlament Ewropew fil-gwad tal-Kommissjoni Ewropea biex tressa proposti leġislativi. E, Isa mamliċ xogħol illi waqfet xogħol illi eh, tresqet minn tal din l-istituzzjonali u saret sar isu eżerċizzju burokratiku illi anki minna tagħna maħniex qed naraw segwitu ħat tal-Kummissjoni Ewropea u bekk nixtiequ illi jietu konsiderazzjoni proposti politiċi u legali mill-Parlament illi qed u mill-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Javor, li huwa relatur għall opinjoni tal-Envi issa. Grazzi ħafna u nirringrazzja relatriċi Signora Ferrara għal dan din l-evalwazzjoni komprensiva tal-segwitu tal, mill-Kummissjoni. Naħseb illi fil-biċa kbira naqblu anki u anki uh, diskutejna kwistjonijiet ħafna drabi mal-Kummissjoni u bekk naħseb illi taf x-senajt iżda importanti li nenfasizzaw darbtej il-kwistjonijiet importanti. Għanna nibdew bil-dak il-kwistjonijiet fejn jistaw naqblu u mill-ewwel punt mill-bidunet naħseb li kena kooperazzjoni mill-viċin u eh, l-opinjoni u pozizjoni tagħna ma kienu xtaqsek il bos miex xin u fil-problemi tal-implementazzjoni tal-eld per eżempju. U nilqaw ħafna il-rapport tal-implementazzjoni u konklużjonijiet tal-rapport tal-implementazzjoni fil ta' problemi involuti tal-ELD fl-istati membri. Il-bicċa kbira tal-kommenti ta'kom. kom? u l-kontribuzzjoni tiegħek marru lura l-kwistjoni tal-implementazzjoni fejn m'għandniex wisx niddiskutu għax fil-biċċa kbira naqblu. Għandi xi mistoqsijiet għandi ngħid Inti semmejt per eżempju il-revizjoni il revizjoni tal tal-ambjent eh, pala għodda naħseb li jarajwa e u importanti ħafna pal miżura biex tara il-kontribuzzjoni il kontribuzzjoni tal istati membri fil tal-implementazzjoni tal-leġislazzjoni ambientali iżda għad fadalli xi dubji iżda din l-iskema tal-EIR impossibbli li possibli li eh, firgwar ta' possibilità li tinforzaħ il-bicċa kbira għandek rakkomandazzjoniet mill-Komissjoni lejn l-Istati membri minni xet nara il-punt il punt tal tal-IAR u kif il-Komissjoni tista' tinforza l-Istati membri jimplementaw aħjar. Għanna u koll il-proċedura ta', implementazzjoni li l-IAR ikollu approċċ iżjed eh, sistematiku biex ikun iżjed effettiv biex jagħti inċentivi lill-istati membri fl-implementazzjoni tal-leġislazzjoni ambjentali. Għandi naqbel ma' Sinjura Ferrara illi l-problemi huma ikbar fir-rigward tal-nuqqasijiet tal-jardi iżjed mill-implementazzjoni kif supposta direttiva u ġiet elenkata b'mod komprensiva, iżda nixtieq insemmi xi ftit mill kwistjonijiet importanti l ewwel l-ambitu tal-EID u il hawnhekk il-rapport tal-Parlament sejjaħ il-Kummissjoni biex jevalwa u jimxi l-qudiem anke mill- Eh, perspettiva tal-ambitu biex inkludi l-tniġis tal-arja, per eżempju, xi kwistjonijiet li mhumiex inklużi fil-ELD bħalissa u kellna mistoqsijiet kwistjonijiet fil-rigard ta' definizzjonijiet fl-ELD. Jiena naqbel ukoll li r-reviżjoni tal ild mill sal-2023 ma kontx najt li miex aċċettabli għax tista' taċċetta kollox jekk hekk isseħ, iżda jiena jiddispjaċini nara li l-Unjoni Ewropea ma tistax miex kapaċi ikolla eh, revizjoni iżjed malajr tal-ILD biex tinkludi elementi li huma importanti ħafna Importanti ħafna hija e, huma l-iskemi ta', ta responsabilità finanzjarja hawnhekk qed ngħid mill-puntat mil mingħajr um, e, e, skemi ta' responsabilità finanzjarja um, mandatorja il-prinċipju il li min inġessiri taħallas huwa biss fuq il-karta u ma ssirx realtà fl-istati membri. U bekk għandna bżonn d direttiva twaqqaf Eh, għanna nwaqfu responsabilta mandatorja, obbligatorja, xi salvagwardi u koll biex nizguraw li min nġess verament se jħallas fl-axar mill-axar, dan għandu jkun obbligatorju, għandu jkun komprensiv u għandu joħloq sistema fl-Europa fejn l-istati membri differenti il-livell ta' protezzjoni ikun eh, bej wieħed u ieħor fuq l-istess livell biex ikonna kondizzjonijiet indaqs f'kull stati membri għal kumpaniji f'kull stat membru. Ma nistax naċċettaw li f'xi stati membri tista' tista' tniġġes l-ambjent mod faċli u anki laqas li tħallas ħafna għalih. U mill-banda l-oħra li niddefendu nħarsu ċ-ċittadini Ewropej fl-istess livell fl-istati membri. Ma nistax naċċetta li f'xi stati membri dan il-prinċipju ta' min niġġes ħallas jiddaħal fil-prassi fil stati membri oħra għadhom lura u dawk iċ-ċittadini f'dawk l-istati membri m'għandhomx l-istess protezzjoni fil-gwad ta' sigurezza um, sigurta ambientali. Għanna noħolqu situazzjoni jizjed bilanċata u kondizjoni tindaqs iżjed mill-li għanna palissa bħala konklużjoni nixtieq nitlobkom biex tisemmaw is-sejħa tal-Parlament biex, biex Um, tħaffu f'dan il- fil-passi tagħkom u biex tinkludu dawn il-punti fir rapport tagħkom. Uh, Signor Jutland issa, grazie ħafna President u grazzi lill komissjoni għal dan il-rapport ta' segwitu fuq il-rapport tal-Parlament um, rapport ta' inizjattiva. Importanti li nżidu l-isforzi biex biex dana jaħdem kif li LD jaħdem kif suppost. Naħseb li ħafna li kollega tiegħi semmit illum eh, hemmhekk għandna l-istess eh, tħassib u biżgħat li jiena għandi fil-fatt eh, kif intqalet Signora Ferrara il-threshold sinifikanti huwa all wis biex nikkonsidrawh bħala ambjentali u liġi fejn għanna interpretazzjoni differenti ta' definizjonijiet fuq il-nannu ambientali mhux aċċettabbli f'dawk l-istati dan qed iwassal għal ħafna konsistenzi frigwad tal-każijiet tal-responsabilità. Dan huwa ta' ostaklu wkoll biex ikun implementazzjoni effettiva ta' direttiva kullimkien fl-Unjoni Ewropea kif issemmit diġà jiena mħasba sew fil-gwad ta' sitwazzjoni fuq għas-saħħa pubblika fil-rigward ta' tneġġis fil-kwalità tal-arja. Jiena naqsam il bizat għandi l-istess bizat eh, bħal kollega tiegħi li semmit illum illi in-nies eh, hemm danni għan-nies għax m'għandniex liġi eh, suffiċenti biex inħarsu l-kwalità tal-arja fl-Unjoni Ewropea Meta nżommu dan f'moħħna naħseb li l-Parlament tal-rapport tal-Parlament kien importanti ħafna, kienet isejjaħ għal bżonn urġenti għall evalwazzjoni ġdida tal-ELD u minnaħa tal-Parlament nixtiequ naraw li definizzjoni tal-dannu ambientali titwessa biex ninkludu eh, danni oħra eh, ikkaġunati mill-operaturi fuq l-ambjent u fuq is-saħħa umana issemmu fil-rapport ta'kom li l-Komissjoni se tagħmel sforzi fuq definizzjoni tal-dannu ambientali qabel ir-reviżjoni possibbli fuq direttiva wara l-evalwazzjoni tar-rifi tal-ġdid tal-ELD mill-2021 sa 23 tistgħu però issemmu xi ħsibijiet Eh, bikrin fuq dak li taħsbu li jista jiġu inklużi fil-gwad ta' dannu ambientali f'din id-definizjoni naħseb li għana naħbu fis-sot hawnhekk u nżidu l-isforzi tagħna. Hawnhekk qed nitkellmu dwar kif se insalvaw il-ħajjiet minħabba niġi tniġġi salarja u naħseb li hemm ħafna xisir iżjed mill-li qed nagħmlu llum u li nkunu informati fil-gwad tal-dispozizjoni attwali fil-direttiva tal ild taħt l-artiklu 12-30 fil-gwad tal-azzjoni kollettiva fejn l-NGOs taħt il-liġi nazjonali għandhom dritt li jisottomettu talba fil-rigward tal-ksur tal-liġi ambientali l-autoritajiet kompetenti iżda meta żomm f'moħħok illi li jrid ikun hemm interess eh, suffiċenti u id-dritt tagħhom huma determinati mill-istati membri stess illi illi dana jaffetwa l-effettività tal-kazijiet fejn għandek il-danni għal-massa. Tistaw t-eżempju x'eżempju kif dwar kif il-Komissjoni se tippromovi l-aċċess għal-ġustizzja f'dan rigward trid tiżommu f'moħħkom illi l-proposti tal-Komissjoni li se jkonna f'rigward tal-azzjoni Eh, tista' tajt xi ħaġa fil tal-azzjoni klassifikati eh, li se jiġu klassifikati għal dannu ambjentali jew jekk id-direttiva eh, fil-ġejjin se jkollha ambitu iżjed ristretta. Ristret jiena neħu pjaċir nisma dwar dan. Mela, l-Kummissjoni rċevit xi 50 mistoqsija tista' tatina tweġiba fil-qasir għal xiftit minnom għal-menu. Jina se se għamil ħilti, wara kollox il-tweġiba eżarjenti fil-fat tana, ma kienieċ eżarjenti fil-fat namel ħilti biex inwieġeb. Grazzi għal-feedback, naħseb li semmejta ħafna punti, iżda ma naħsibx li fil-fat aħna daqsek il-bot jekk taqat il-punti ta'kom f'żewġ partijiet l-ewwel net nirringrazzjaw ir-relatriċi għax-xogħol u għall-feedback iżda anki sur Gutelang u sur Jar aħna fuq l-istess linja fil-gwad tal-implementazzjoni tal-istrument attwali. Ħadna nota ta' xi suġġerimenti li għamiltu fejn nistgħu ntejbu ix-xogħol li għaddej Iżda minix qed nara diskrepanza bejn l-istituzzjonijiet hawnhekk għax din hija ħaġa li tista' sseħħ immedjatament minn fejn nistennew proposta ġdida mill-Kummissjoni jew xi negozjati u nidħlu dan u jidħol fis-seħħ li jrid jiġi eh, traspost fil-Stati Membri nistgħu naħdmu issa stess. Il-punti miżjudin fit-tweġiba aħna se neħdu għammana u naraw kif nistaw nizviluppawhom. Nixtieq ninformakom li ma kenniex opportunità niddiskutu il ir resoluzzjoni tal-Parlament mal-Istati membri il-għali mis se fil-17 ta' april u se għanna dan il-punt fuq l-agenda se niprezentaw reżoluzzjoni iżda se neħu lura il-messagġi li narċevejt il-lum u diskutu dan il-kwistjonijiet mal-Istati membri biex taħt il sistema attwali u sistema legali attwali inkunu nisaw nżidu l-isforzi tagħna kemm kem eh, nista' nixtieq ngħid li huwa possibbli Eh, aħna bħala komissjoni ma stax naħsmu eh, waħedna u dan u bekk wasal tat tini parti ta' tweġiba tiegħi Dan huwa punt fejn hemm liżjed diverġenza fl-analiżi ta' sitwazzjoni fejn il-Parlament sejjaħ għal riżoluzzjoni u tennejtu dan biċar dwar il-bżonn li nirrevedu direttiva. Il-Kummissjoni kienet ċara hawnhekk fir-rapport eh, tagħha mill-2016 ma bidlitx femta fil-fatt fil-gwatt ta' sitwazzjoni attwali. Qabel ma nirrevedu id-direttiva rridu nifmu aħjar x'jista' jkunu soluzzjonijiet għax mill-analiżi li smajt minn għandkom hija maqsuma sa ċertu punt minn ħatana iżda ma tinkludix l-analiżi eh, flimkien ma l-istrumenti li diġà jeżistu fl-Istati membri. U naħseb li l-relatriċi għalli ta' biċċar dan is-sitwazzjoni hija eh, komplikata ħafna hija waħda kbira, enormi, għax m'għandniex strument wieħed li jista' jiġi applikat mod uh, Eh, barmalizzazzjoni kullim kien fl-Unjoni Ewropea, direttiva tal-ELD hija direttiva klassika tal-fejn eh, ġiet applikata ġie applikat il-prinċipju ta' ta' sussidjarjetà fejn dan jikkumplimenta il-28 Eh, biċċa eh, leġislazzjoni mill-istati membri differenti u bekk għandek eh, regoli differenti fl-istati membri u bekk m'għandekx analiżi waħtanija fej għandek soluzzjoni waħdanija biex tissolvi il-kwistjoni li tindirizzhom. Bekk hemm ħaġa li rridu naħdu flimkien fuqha biex nifmu aħjar fejn jinsabu l-problemi u kif intervenzjoni legali fuq il-livell Ewropew jista' tal-Unjoni Ewropea jista' tista' solvi il-problema mod aħjar milli kieku naħdmu mal-Istati membri permezz sussidjarjetà. Il-Kummissjoni deċidiet li ma nix nindirizzaw din il-kwistjoni fil-direttiva eh, illi inti semmejtu, iżda għanna ikona fem, eh, għanna nifmu aħjar biex il-Komissjoni fil-ġejjeni tista tara l-aħjar mod biex jissolvi problemi, jiġifieri permessa revizjoni jew le. Dini għad deċiżjoni għal ġejjeni u bekk ma nistax nanticipa eh, kif definizjoni tagħna, eh, definizjoni tagħna se jkunu Eżempju, per eżempju, frigwa ta' skemi ta' sigurezza finanzjarja kienna xogħol interessanti li sar minn organizzazzjoni mill-impell li qed jaħdem fuq eh, l-implementazzjoni ħarsu li xi skemi u f'xi stati membri sistemi qed jaħdmu mod tajjeb ħafna u issa tinħarsu kif dwar eh, kif nistgħu ngħidu l-istati membri biex introduċu sistemi simili bħal sistemi li diġà jeżistu f'xi stati membri oħra bekk irridu nifmu aħjar xi ftit minn dawn kwistjonijiet fejn għandna bżonn ta' riflessjoni fuq il-bidla legali għax fl-aħħar mill-aħħar qabel ma nbidlu xi ħaġa legalment irridu Eh, naraw jekk l-intervenzjoni mill-Unjoni Ewropea se tagħti valur miżjud. Aħna kuntenti naħdmu magħkom iżda biss nista' ntenni dak li intqallet mill-Kummissjoni fir-rapport bħalli sa sammeħniex biħsibna nibdew bil-proċess ta' reviżjoni tad direttiva u bekk għalissa rridu ninnotaw id-differenza differenzi iżda dan ma jfissirx li rridu naħdmu fuq il kwistjonijiet kollha li semmejtuhom. Għalija importanti illi naħdmu mal istati membri wkoll, mal-industrija, mal-soċjetà ċivili wkoll, għax din hija ħaġa illi aħna maħniex qed naħbu wara l-Istati Membri iżda ma nistax imorru hemmhekk biex niġbru l-informazzjoni aħna stess irridu naħdmu mal-Istati Membri u eh, noħolqu sistema fej jista' jkollna pereżempju reġistru li jidħol fis-sef ir-realtà ma naħsibx li hemm naqas taqbil hemm iżda eh, fil-reġistru jista' jkollna l-ħtieġa li konna reġistru xi stati membri jista' diġà kienu eh, wieġbu mod tajjeb ħafna u sal-aħħar tas-sena se jkollna stati membri li kollhom informazzjoni għal pubbliku u se jippubblikaw il-miżuri li qed jieħdu. Mela, Jiena kontent li nkompli niddiskuti mod bilaterali, żgur li aħna kontenti nerġaw lura biex nirrapportaw progress mal-Istati membri fuq xi ftit minn dawn l-osma. Jekk għandkom xi xi informazzjoni partikolari xi soluzzjonijiet li nistgħu insibuhom fuq xi kwistjonijiet li semejtuhom, aħna kuntenti li eh, nitalmu dwarhom għax kull darba illi nasbu dwar revizjoni tad direttiva fil-ġejjeni dana għandu għanda seħ mod biex insolvu l-kwissjonijiet u mux għaxar sin wara nerġaw lura u najdu dana ma jaħdmux fil-prattika. Mela biex ma jkunx hemm nuqqas taqbil kien hemm żewġ mistoqsijiet sodi fuq il-direttiva dwar ir-reati ehm, ambjentali dan sa fejna fjena mhix qed tiġi riveduta iżda huwa maħsub li r-rapport se jinħareġ bħala l-ewwel pass ta' riviżjoni u mbagħad iżjed tard naraw jekk hemm bżonn ta' reviżjoni, it-tieni punt qed naħdmu fuq proposta leġislattiva illi qed tħares lejn l-obbligi kollha fil-leġlazzjoni ambientali kollha kemm hi u din hija parti mill-kontroll tal-fitness li aħna bdejna eh, s-sena li għaddit u issa tinħarġu lejn l-LD u jekk il-leġlazzjoni ambientali se tibbenifika fil-tisħiħ tal-leġlazzjoni illi fejn l autoritajt iridu jagħtu informazzjoni li ċittadini biex nżidu trasparenza ċittadini u konna leġislattiva leġislazzjoni meħtieġa. Din hija proposta leġislattiva li jiena semmejt li m'għandix taqsam ma direttiva tal-reati ambientali. Sorjawr kellu xi mistoqsijiet iżda la darba tela jiena nista' ninforma b'mod bilaterali. Grazzi, grazzi ħafna. Mela dak kien punt numru 24. Xtaqt nifurmalkom li laqa li nis ta' dan il-komitat se tkun fi Brussell nhar it 23 ta' April. Se tkun mit-3 sa' 6 u nofs. Umbagħad it-3 24 ta' April. Infakkarkom illi Ser ikun hemm laqgħa konġunta ta' dan il-Kumitat mal-Kumitat fuq l-affarijiet kostituzzjonali l-AFCO għada 28 ta' Marzu meħda nofs san nofsija fis-sala ASP 3E2. E Nittama illi narakom il-koll emmek. Jekk le, F'dak il-każ nawguralkom lajt it-tajjeb minn issa l kulħadd.